fuqhom. Din hija ħaġa ġdida, irridu insibu saqajna biex ngħidu hekk u naħseb li l-affarijiet sissa kienu pjuttost sodisfaċenti. Kien hemm żewġ eh, punti, hemm żewġ punti anzi li xtaqt insemmi sabiex nagħlaq. Jiena nħoss illi l-Fondazzjoni Taħriġ eh, Ewropew hija istituzzjoni żgħira imma għandha rwol importanti ħafna x'taqdi għal dak li għandu x'jaqsam il-parir li tagħti lil pajjiżi eh, qed nitrattaw magħhom bniet ekspertiż matul is-snin u ovvjament għanda il għanda nkarig importanti aħna dipendenti minn min jiprovdi il-finanzjament u sissa il-fondazzjoni sabet posta grazzi għall-expertise U t-tini punza biex nikonkludi naħseb illi il-regolament il-ġdijt 2008 permettilna niftħu kemm xejn aktar il-kompetenzi tagħna sabiex niżviluppaw kapital uman f'edukazzjoni ġenerali taħriġ u impjiegi u anka għal dak l xaqsam l-entrepreneurship. Eh, taħriġ li ma jwassalx li ma jwassal imkien Mhux se jippermettilek taqla l-ħobza ta' kuljum mhux hekk. Grazzi, Sra. President. Naddu Sur Palukrasas. Grazzi, Sra. President. E Permetti li nitċara punt fl-introduzzjoni tiegħek. Intat li jiena ġejt sostituit nittama li dan ma jizvijax il-membri tal komitat li jasbu li ġejt sostituit għaliex kont ineffiċenti u ineffettiv. is, uh, as you know, Il-verità kif taf, Signor President, maċċettajt l-offerta ġentili tal-Komitat illi terġa ġeddet l-inkargo tijaj. Marriċ noqot najikom bil-rapport tijaj. Ktibna rapporti osra, Il-rapporti għatwit l paġni biss u nittama illi dan ser jitqassam fost membri tal-komitat. U fl-opinjoni tiegħi l-iktar Assoċjoni importanti li kelli mal-Fondazzjoni Taħriġ Ewropew seħet fl-aħħar sena tal-10 snin fil-valutazzjoni esterna tal-organizzazzjoni. Kien hemm ukoll valutazzjonijiet esterni oħrajn qabel dan. Imma din kienet importanti għall-aħħar minħabba anka il-ħin fih dan il-mandat tal-organizzazzjoni. Għax l-affarijiet inbidlu b'mod sostanzjali tliet snin ilu. U anka minħabba l-kuntest brabta ma' l-interventi tal-organizzazzjoni fil-tramutana tal-Afrika. Kif tafu, kien hemm bidla radikali fil-kontest politiku u għalda stant xtaqt Brabta ma dan xtaqt nitkellem fuq il-konklużjoni tiegħi ta' rapport qasir tiegħi li żviluppi fil-nofsinhar tal-Mediterran jirrappreżentaw sfida kbira li tiegħek għal dak li xaqsam il-kapċa tagħha li tadatta fil-kontest il-bit. Madonna kollu din l-sfida tirrappreżenta wkoll opportunità d-debba li tiegħek sabiex eh, tħallim impatt fuq ir-reġun. Aħna nemnu il-valutazzjoni eh, s-senna kienet ta' użu li itf anka għal mandat tal-użu ta' relazzjoniet esterni, speċjalment ma' pajjiżi ta' tramuntana tal-Afrika. L-unika mila tal-ITF li l-valutazzjoni ma setax tkejjel mod kredibbli kienet il-capacity building għal edukazzjoni tal vokazzjonali u anka implementazzjoni tal riforma li saret l-iktar ħaġa importanti għal pajjiżi Arab illi għaddew minn tranzizjoni lejn soċjetajiet demokratiċi. Prioritajiet soċjoekonomiċi pat ċlida tal-qatfa z-zazax, taħriġ edukazzjoni u taħriċ vokazzjonali li rispondu għartiġi ta' xogħol u kapital uman jittolbu assistenza teknika ta' livello li tipproduċi riżultati effettivi fuq il-fizmin eh, immedjat il-, twiqit opportunità tal-ITF bħala donatur internazzjonali qed jinfetħu bera ħu jippreżentaw sfida kbira sabiex nadattaw aġenda ta' implementazzjoni għal dal-pajjiżi. Finalment, kulħadd jaf li l-ebda valutazzjoni mi perfetta, l-validità u kistanijiet ta' dipendibilità għandhom x'jaqsmu ma' metodoloġija sa' ċertu punt u għodda ta' riċerka użati sabiex tinġabar id-dejta. Din il-valutazzjoni miex eċezzjoni, ovvjament. Madonna kollu, valutazzjonijiet kemm interni u kif ukoll esterni jissiru għodda aktar importanti dan kuntest ETF, eh, e mhux biss għal kontabilità imma anka bħala għodda ta' diagnosi li waslu inizjattivi għal titip ulterjuri tal-fundazzjoni taħt l-aspetti kollha operattivi tagħha, ma speċjalment fl-effettività u relevanza għal eh, ħtiġi ta' benefiċċju. Għal daqstant naħsbu li din l-organizzazzjoni f'kontest ta' valutazzjoni interni u esterni eh, nibqa' fuq livell b'ażgu kemm jista' jkun. Grazzi, Signor President. Merci Madame la Présidente, merci d'avoir euh, Signora Moran, grazie Signor President, grazzi tal-li organizzaj dan ismiħ dwar li tijef. Għat għandi numru ta' mistoqsijiet fuq punti differenti. Irċavejna dokument. U issa smajna anka l-kommenti tijak u dan wasanisa biex nistaqsi numru ta' mistoqsijiet ħat nota tal-xewqa tiegħek il nipromovu l-kapital uman u l-eksperti sabiex insaħħu s-sistemi edukattivi u taħriġ. Għadan kollu, għatandi xe mistoqsijiet, l-ewel net. Smajna dwar l-istrateġija, imma xinajdu fuq l-elementi ta' sustanza x'parir f f'setturi illi fihom intom taħdmu. Kif nistgħu nanticipaw sviluppi fil ġajjini li x'jekk inti tipprova eh, tislet eh, l-istadji ta' żvilupp illi rridu naslu għalih fil-2020 kif se nkunu qegħdin inħejju numru ta' zazax pajjiżi li magħhom qegħdin naħdmu fil-waqt li fl-istess ħin aħna konxi li se jkollna nifaċċjaw żieda enormi fil-ħiliet meħtieġa. X'parir għal riformi fis-settur tal-edukazzjoni u s-settur tat-taħriġ. Semmejtu r-rebbija rbija, Imma fl-opinjoni tagħkom x'taħsbu dwar x'għandna nagħmlu f'kuntest ta' riforma fl-edukazzjoni fit-taħriġ. Kif nistgħu eh, nirrispondu għal teġijiet ta' dan nies? Kif nistgħu nibnu relazzjoni tajbin bejn l-Unjoni Ewropea u l-ċittadini ta' dal-pajjiżi? Taħanet, telet mistoqsija xandu jisir sabiex nipprovaw insaħħu rabta bejn l-edukazzjoni u x-xogħol. Xtaqt inkun naf ftit aktar eh, xtaqt risposta għal dat li mistoqsijiet. Grazzi. Grazzi, Signora Presidenta. Għafi poka se. Sur Serkas, grazzi ħafna, Signora President. Kenna l-opportunità illi nidibattu ftit ġimgħat ilu ma' s-sur Mezzier kien dibattitu li ħafna fl-opinjoni tiegħi. U meta żort Turin laqatni l-paradoss li xikultant għanna fl-Unjoni Ewropea fejn għanna strument utli ħafna madana kollu. U din mistoqsija li se nistaqsi l-mistidna tagħna dan l-istrument hekk utli illi ma ma tantx intuża, ma jintużax kemm suppost, u laqset niksbu l-benefiċċju illi jistajtina, tistatina għodda bħal din, u naħseb ninsabu punt kruċjali l-Unjoni Ewropea vizavi relazzjonijiet mal-pajzi ġirin u anka membri prospettivi fil-klab tagħna. Għanna dan l-istrument, hawnhekk strument illi jista jirrispondi għal waħda mir-rekwiżiti l-iktar importanti ta' dal-pajjiżi kif jistgħu jarmaw l-żaza tagħhom sabiex jiffaċċaw il-ġejjieni għanna dil-belt sabiħa fl-Italja li għatanda problemi ta' infrastruttura li domma ġewx solvuti minkejja l-importanza strateġika tal-organizzazzjoni. Ovvjament, ma nistax Eh, najdulom ikunu dettaljati iż-żejjed fir-risposta tagħhom, però nixtieqhom jirrispondu għal mistoqsija tiegħi. Intom ma tħossux xe dan l-istrument hekk validu qed jintuża b'mod eh, skars wis, speċjalment li tqis il-potenzjal li għandu dan kollu fil-pajjiżi li ma nittrattaw. Mistoqsija ħana? Dan il-proċess blaktar moċċar għandu marbut miegħu żmien ta' leġittimità għal dal-pajjiżi. Uħud kelmu dwar il-proċess ta' Copenhagen. Dan għandu jkun impenn politiku aktar wiesa fl-opinjoni tiegħi. U għandha tkun ħaġa li għandna nsegwu aktar fl-Unjoni Ewropea milja minna sissa. Aħna maħniġ gżira f'din dinja globalizzata, aħna gżira li issa eh, inaqdet ma numru ta' pajjiżi oħrajn mill-lat kummerċali, mill-lat ta' komunikazzjoni u l-kwestjoni ta' il-status ta' gżira se jkompli E, jitnaqqar iktar kemm jgħaddi żmien, aħna ninsabu mdawra boċejjan biex ngħidu hekk ta' faqar u din ħaġa li tista' taffettwana ħażin, jekk tħares lejn dak li tiġi fin-naħa l tal-Mediterran għandna periklu serju. L-Ewropa temmen illi tista' s-sostni li dan nifissa ma fil-verità fuq skala internazzjonali mir rwol tal-Ewropa u mhuwiex tant importanti iktares lejn il-portafeliet minja, u għet jistaqsi għanna nirrevedu kollox minħabba l-izviluppi importanti illi kena fil-pajzi fej taħdem li tejef mill-2008 law. Jien nix espert fuq dan, sura president, imma jina naħseb illi problema li nivvalutaw l-aġenzijiet tagħna se ssir importanti ħafna jina nemmen illi l-aġenziji għadhom mhumiex igawdu mill-konsens li għandhom għandu jkollhom warajhom. U tjasbu l-Ewropa wa bis-suq u ma jafux għalfejn l-Ewropa miex qed titratta affarijiet marbuta mas-suq. Jien naħseb li din hija veduta kemm xejn limitattiva ma dan huma nisirri ta' tibli tiblitijef. Jina rajt il- valutazzjoni ta'kom, u xaqt nistaqsi li sur mezzier. Tistaw anka s saxu l-mod kif tħallim pat l-Aġenzija, grazzi. Tuk xie kollegi oħra li jishti u jikommentaw? Le, jider li le. Sur Messier, grazzi President, jina ser. Nejt kelmtejn biex nwieġeb, eh, dawn kienu mistoqsijiet komplikati mhux ħażin. Ewel net, aħna irridu niftakru r-realtà illi fija taħdem li tijef. Hemm 80 espert qed jaħdmu dwar 30 pajjiż u għalhekk għandhom skop abbitu għall-azzjoni limitat, forsi tistaw tgħidu li nistgħu insaħħuh, imma rridu nkunu realistiċi dwar il-kapaċità tal-istituzzjoni għaliex qed taħdem ma' ħafna pajjiżi differenti. Issa, il-mistoqsija dwar li nanticipaw il ġejjini Sinjura Moron, għanna l-istess kwistjonijiet eh, fl-Unjoni Ewropea stess x'karriri, xi professjonijiet ser ikunu importanti għal 2020 kif nistgħu nħejju liż-żgħażagħ. Imma norbtu dan ma' sfida akbar, sfida globali, x'tip ta' sħubija eh, ser nippruvaw nibnu, x'tip ta' mudell ekonomiku ser nippruvaw nibnu mal-vant tal-Unjoni Ewropea u nkella ma' nofsinhar tal-Unjoni Ewropea. Naħtiġu xi tip ta' komplementarjetà imma dan irdu nagħmluh permezz ta' delokalizzazzjoni, permezz ta' turizmu. Dawn huma kwistjonijiet illi għandhom impatt fuq il-livelli ta' impjiegi, livelli ġenerali ta' impjiegi. Sar studju dwar l-impjiegi f'dawn il-pajjiżi sal-2025. Irridu nħolqu 16 miljun post ta' xogħol fil-naħa tan-nofsinhar tal-Mediterran. 60 miljon post ta' xogħol qegħdin nitkellmu dwar l-Alġerija, l-Marok hawnhekk. Irridu niftakru li 60 fil 80% tal-postijiet ta' xogħol ser ikunu l-istess bħal tal-lum. Irridu dejjem inħarġu lill-bennejja, lill-infermiera, nies li qegħdin jaħdmu fis-settur tal-lukandi pereżempju. Mux ser ikun hemm revoluzzjoni fil-impjiegi f'dan il-perjodu l-istess japplika għall-Unjoni Ewropea. Iżda fl-istess waqt neħtieġu abbiltajiet ġodda taħriġ għal komunikazzjoni, mezzi differenti ta' kooperazzjoni, irridu inqisu il-mod ta' kif jinbidlu l impjiegi iżda dawn l-abiltajiet dawn il-ħiliet, il-ħiliet ġodda jinkisbu jekk inti għandek aktar periodu aktar twil ta' studju jew ta' livell aktar oli. Jew nqisu it-Tunezija, per eżempju, hemm żgħażagħ li għandhom kwalifiki oljin. Iżda huma jridu jiksbu id-dottorat tagħhom biex forsi jsibu posta xogħol Jekk naraw is-suq tal-impjiegi dan mhux suq uniku, imma hemm swieq ta' impjiegi, hemm suq differenti għal benneja dan mhux l-istess suq bħal dak tal-tobba jew tal-infermiera. Għal bosta impjiegi differenti, għal bosta setturi differenti huwa importanti li konna approċċ speċifiku edin nitkellmu dwar attivitajiet illi joħolqu post tax-xogħol u dan għandu jiġri fit-territorju, skont it-territorju. Kull żagħżugħ jew zazuħa mit-Tunezija b'laurea mill-università jista' jsir ħaddiem ta' ċivil. Iżda kif dan jista' jikkontribwixxi għall-iżvilupp ta' pajjiżu? Din hija mistoqsija tajba, dan mhux qed joħloq attività ekonomika u għalhekk irdu niżguraw illi aħna insaħħu l-aspett territorjali hawnhekk. Irridu niżguraw li jkollna preżenza b'saħħitha f'pajjiżi fejn iż-żgħażagħ b'mod partikolari huma bil-bosta f'termini demografiċi. Irdu nerġaw naħsbu mill-ġdid is-sistemi edukattivi ma jistax ikonna sistemi identiċi tal-edukazzjoni li baqgħu dejjem l-istess għal dawn l-aħħar 20-30 sena u l-konnessjoni bejn l-edukazzjoni u x-xogħol. Hija konnessjoni importanti immens. L-għana u l-jeni huwa talim matul il-ħajja u mhux edukazzjoni inizjali li hija ovvjament meħtieġa. Iżda mhux ser tigarantixxi li inti tibqa' tibqa tista' tkun impjegat matul ħajtek u għalhekk iridu approċċ illi ħares lejn il-ħajja kollha. donaturi ewlenin, eh, kienu eh, il-Bank Dinji, l-Aġenziji tal-Istati Membri, il-koll jirrikonoxxu dawn il-miżuri u l-importanza tagħhom. Huwa diffiċli li wieħed jorganizza interventi multipli bħal dawn xi drabi rridu naħdmu għabbażi tal-arfin espert tal-esperti biex dawn il-fondi jaħdmu fondazzjoni taħdem skont ir-regolamenti tagħha u naħseb illi dan jaħdem sew. Iżda il-livell ġenerali ta' fondi li tagħti l-Unjoni Ewropea dan huwa importanti għaliex irdu naraw il-fondi li nataw lil pajjiżi imsieħba. Per eżempju, jekk inħarsu lejn il-pajjiżi Magreb. Ma kienx hemm żieda kbira fl-assistenza komunitarja lejn dawn il-pajjiżi. Grazzi tassew. Iva, jina nishtiq nibda billi ngħid illi hemm ħafna kritika ta' organizzazzjonijiet internazzjonali illi jagħtu assistenza teknika l pajjiżi li qed jiżviluppaw dawk li huma sottosviluppati huma huma akkużati għaliex qegħdin jippruvaw jagħmlu trapjanta ta' għodot sofistikati biex jirreformaw is-sistemi ta' l-edukazzjoni f'dawk il-pajjiżi. Jiena nixtieq ngħid illi l-Unjoni Ewropea żviluppat matul dawn l-aħħar snin żewġ għodot mhux daqshekk sofistikati imma effettivi biex jimplementaw iġifiri il-qafas Ewropew tal-kwalifiki l-ewwel ħaġa illi imbagħad isir il-qafas nazzjonali ta' kwalifiki meta jiġi implementat fih dan il-pajjiż u mbagħad l-istituzzjoni ta' msieħba soċjali. Dawn huma l-ewwel għodot, l-ewwel strateġiji li l-ITF qed tipprova tapplika f'ħafna mill-beneficjarji tagħha u dan japplika wkoll għal pajjiżi tal-Afrika ta' fuq. Walek il-mistoqsija dwar il-żieda kbira fil-ħiliet tal-livello li dan jista' japplika għal dawn il-pajjiżi kif qal il-kollega tiegħi Eh, li għed ikun bennej u għawkol hija wkoll ħila li ser tkun meħtieġa. U għarek dan il-qafa ser jiġi żviluppat bil-kollaborazzjoni ta' gvernijiet ta' dawk li ħarġu u nittamaw li dan ikun realistiku bizzejiet biex niksbu riżultati f'termini ta' żvilupp tal-kapital uman f'dawn il-pajjiżi u dan namlu b'mod effettiv. Kwistjoni oħra. Kwistjoni oħra illi hija kritika mensa hawnhekk. Il-kapaċità tal-ITF e illi tiżviluppa kapaċità um, kapacità umana hawnhekk dawn il-pajjiżi għal eh, linji ta' politika, għal taħriġ vokazzjonali, kien hemm kwistjoni dwar ir-riforma. u kol li nabbinaw l-impiegi mal-kurikula, mal-programmi. Issa, jena, nishtiq nejt l-membri tal-komitat dwar realtà fil-pajjiżi li qed jiżviluppaw dawk li huma sottosviluppati fir-rigward tal-partnership soċjali, sħubija soċjali. Flaqat strateġiċi dak illi jiġri huwa li l-rappreżentanti tal-gvern jiddominaw id-diskussjonijiet kollha minn ħaddem ma jgħidx ħafna u dan ovvjament jaffetwa ir-riżultat tal-ħidma tagħhom. Għal daqstant, azzjoni kritika f'dan il-każ tkun ġiet implementata fil-pajjiżi sottosviluppati u għalhekk irdu jiġu mħarġa dawk illi ħadmu biex jipparteċipaw b'mod effettiv dawn it-taħdidiet f'dawn il-laqat u jartikolaw il-ħtiġijiet tagħhom bl-aktar mod effettiv. Biex din is-sħubija soċjali tkun waħda effettiva u tagħti frott tagħha. Daqstant hemm bżonn ta' dan l-abbinar meħtieġ tal-fornituri mar-realtà tas-suq tax-xogħol. Dwar it-tieni intervent. Jiena nemmen illi l-aħħar parti ta' rapport tiegħi fil-konklużjoni jiena fija nagħti importanza lill-evalwazzjoni tal-ITF. Mhux bħala U għodda ta' responsabilità ta' accountability għaliex din hija sekundarja fl-opinjoni tiegħi. Il... L-ewwel għan tagħha huwa l-kapaċità ta' diagnozi illi tindirizza l-użi fallimenti u ma tistennix tkompli bil-respons formattiv tagħha ma tistennix sakemm jispiċċa il-proġett biex tinduna illi l-affarijiet marru zmerġ. Bien, il nous reste euh, à vous remercier et... Tajja pues. Għal daqstant, Nishtiq nirringrazzjakom għal kontribuzzjonijiet tagħkom, se nirringrazzja l-Sur Mezieħ u l-Sur Paleokrassas. Grazzi tassew għal rapportakom dwar l-attivitajiet tagħkom. Meta jiena mmorġu Turin, indunajt kemm importanti din l-aġenzija. Tibni fuq l-enerġija, l-entużjażmu tal-President tagħha, imma mhux biss il-President, imma il-membri kollha illi jaħdmu fiha. Huwa strument importanti immens għalina biex niżguraw illi kwistjonijiet soċjali jiġu meqjusa b'mod xieraq. Jiġu meqjusa fid-dibattitu kollu illi għaddej palissa. Iżda, Jekk naraw il rabta bejn il-Kummissjoni Ewropea u l-Aġenziji, ir ruol tal-Parlament Ewropew ta' bilħa huwa illi jipprova itejjeb l-affarijiet, jiżgura illi l-arfin espert mill-fondazzjoni jiġi użat sew u jkun ukoll involut fil-ħidma prattika li mbagħad titwettaq. Per eżempju, jina nistanet li t-tini parti tal-mandat ser tiprofa taħta f'din l-opportunità. Kenna studji importanti illi aħna ser ninvolvuhom, ser indaħluhom fil-ħidma leġislativa tagħna. U jkun ta' siwi li nistiednu lill-esperti biex nipruvaw nitkellmu dwar dawn l-istudji li twettqu mill-aġenziji huwa mod ta' kif nistgħu nagħtu aktar viżibilità lil dawn l-aġenziji. Grazzi tal-ħidma tagħkom, għall-preżentazzjonijiet tagħkom u nittamaw illi m'għandu mhux ma narawkom hawnhekk fostna. Għalhekk wasanna fit tmim dan il-punt fuq l-aġenda u nipproponi illi nieħdu pawża qasira ħafna titilqux minn din il-kamera jekk joġobkom. L-esperti tagħna għal Fond Ewropew ta' Ġustament għal Globalizzazzjoni jinsabu fiq triqtom hawnhekk u aħna ser inkomplu b'dan il-punt punt numru 9 dal-waqt. Hekk joġobkom tħallux din il-kamra. Is-Sinjura Harkin qed tasal issa. Jiena naħseb illi aħjar nistennew li l-rappreżentanti tal-gruppi l-oħra biex jaslu il sinjura Cornelsen, is-sur eh, Darden ma jinsabux hawnhekk għalhekk ejjew nistennew minuta jew tnejn sakemm ikunu jistgħu jaslu għonek fostna grazzi. Bon, écoutez, euh, on va commencer, je crois. Tajja pues. Wasal il-ħin li narġaw nibdew, għedin nistennew li sinjora Cornelison, ma nistennew, ma nistawx nistennew iktar iżda. U nitlob skuza minn qabel għalix ser nibda dan il-punt, l-ewel net, il-sinjura Harkin. Dan huwa l-ewel skambju ta' femiet. Dwar il-rapport tijak Frigward tal-Fond Ewropew ta' ġustament għal globalizzazzjoni għal periodu 2014-2020. Qabel nadilek il-kelma nixtieq infakkar il-kollegi illi dan ir-rapport il huwa wieħed fejn aħna kellna xi taħdidiet xi dibattiti mal-Kumitat Agri. Provajna insibu ftehim tajjeb magħhom dwar kif nistaw naqsmu responsabiltajiet tagħna. Iżda, jider illi kienet ħaġa ħafna aktar komplikata mill sibnija. U għalhekk ma nafux kif ser naqsmu l-affarijiet bejn dawn iż-żewġ kumitati. Nħalli l-affarijiet fidejn ir-rapporter biex tintroduċina dan il-fajl. Grazzi, Sinjora President biex insegwi dak li kien qed jintqal dwar diskussjonijiet tagħna mal-Kumitat Agri Ninsabu f'periodu staġnat bħalissa nixtieq naġġorna lil membri dwar dak li kien qed jiġri kellna xita xi laqat ma' rapporter is-sur Alves biex nippruvaw nilħu xi ftejim imma in-nies. Kenna laqa tal-koordinaturi, fil-laqa tal-koordinaturi tal-Kumitat tal-Empl, id-deċidejna illi konna ser infittxu kompetenza sħiħa ta' dossier u maħniex favur illi natu kompetenza esklusiva lill-agri għal partijiet relevanti. Kenna laqa ma' żewġ kummissarji, kummissarju Ċolos u l-kummissarju Andor minn dak iż-żmien law kien hemm il-presidenti tal-kumitati, rapporters li ħadu sem biex naraw jekk nistgħux insibu xi ftehim, xi kompromess. Dan ma kienx possibbli, kellna diskussjonijiet twal ma dwar dawn il-kwistjonijiet. U għalek Issa hemm laqa din il-ġimgħa minna lija atleta kellu jkun hemm laqa atleta mal-koordinaturi din ġiet ikkanċellata ġiet postposta għal ħamis imma se din il-laqa raġa ġiet ikkanċellata. Forsi l president għandha xi eh, aktar tarif imma din danu l-aħħar tarif li jien għandi u probabli il-kwistjoni ser taddi għand il-konferenza tal-presidenti għal deċiżjoni biex tittieħed id-deċiżjoni ser ikonna laqa qasira ta' shadows wara din il-laqa biex naraw jekk nistgħu x'noħorġu b'xi proposta biex ikonna xi żvolta. Kien diffiċli illi nsibu soluzzjoni jiena nixtieq li nisma' x'għandhom xejdu l-membri llum. E, din Dan kien kompitu tassew diffiċli jiena membri ta' agri, membri, membru sostitut u nista' ngħidilkom illi fih dan agri din il-proposta ħadd eh, ma toġob il-ħadd ħafna jarawa bħala Trojan Horse. U skuża biex il-Kummissjoni eh, tem patt ma' Mercosur li jista' jagħmel ħsara sinifikanti l-agrokoltura fejn jingħad li intom għandkom il-fond ta' globalizzazzjoni agri rridu jżommu l-kompetenza tagħhom iżda huma jarfu illi din din hija ċaġa tassew komplikata. Hemm il-possibilità li sa 83% tal-fond jista' jgħaddi antagri u dan qed eh, jikkawża problemi. Jien nixtieq ngħidilkom ukoll il-Kumitat tar-Reġuni fl-opinjoni tagħhom qalu illi jiddispjaċihom illi hemm din il-deċiżjoni illi jiġu inklużi il-bdiewa u huma ma jappoġġawx din id-deċiżjoni. Ma kienx hemm għalfejn jiġu inklużi l-bdiewa hawnhekk kif qalet il-Kummissjoni. Din il-ħaġa żammet xi ftit l-affarijiet għaliex ma nistgħux navvanzaw aktar. Sakemm ma nirranġawx din il-biċċa, xi kummenti ġenerali issa. Jiena nsab interessata li nisma' x'għandhom xi jgħidu l-kollegi. Jiena nappoġġa li nestendu il-kamp ta' applikazzjoni l ħaddiema li jaħdmu għarrasom u l-dawk li għatmu b'mod temporanju. Il-kamp ta' applikazzjoni jista' jinkludi l-bdiewa imma fuq l-istess bażi tal ħaddim l-oħra kollha ma nistawx nantiċipaw bidliet minħabba l-globalizzazzjoni fil-bidja kif nistaw namlu għal ħaddiema fil-settur tal-vetturi jew tal-avjazzjoni per eżempju naf illi hemm differenza fil rigward tal-agrikoltura iżda ma naħsibx illi hija responsabilità ta' dan il-font illi iwieġeb b'dan il-mod. Il-proposta tiegħi hija illi jekk ikun hemm ftehim, jekk ikun hemm kwistjoni dwar il-bdiewa illi jitilfu l posta tax-xogħol tagħhom. Mela, l-IGF mbagħad tkun tista tallas għal familji tagħhom, għal qraba tagħhom dan diġà inkluż fil-proposta, imma jiena ma narax għaliex għandu jkun l-istrument ewlieni biex jindirizza dawn il-kwistjonijiet. Jiena naf illi hemm appoġġ kbir fih dan il-Kumitat Agri għal dan li għadni kemm ngħid. Jiena nappoġġa wkoll il-proposta tal-Kummissjoni dwar il-kriterji tal-krizi, kriżijiet mistennija, dawn huma diffiċli mill-kriterji tal-krizi attwali li ġew estiżi mill-Kunsill. Il-Kummissjoni ma nafux għandha f'moħħa qegħdin jaħsbu dwar xi esperjenzi oħra marbuta ma' xi eh, sħaba tal-irmiet, forsi xi eh, linja tal-ajru jkollha tala għax qed titlef il-flus u jkun hemm ħafna qarar f'xi żona partikolari u dan jista' jwassal għal ħafna telf ta' postijiet ta' xogħol. U mill-perspettiva ta' solidarjetà jiena dan nappoġġa għal darb'oħra. Jiena nappoġġa wkoll iċ-ċirkostanzi eċċezzjonali, jiġifieri mandom għalfej jkunu il-500 fuq 9 xur u 500 fuq 4 xhur, imma fuq livell reġjonali jkun hemm impatt sever fuq l-impjiegi. L-istati membri ma użawx din il-faċilità jew din l-opportunità daqskemm jistgħu jużawha. U għalhekk minn din il-perspettiva nistgħu nisħu dwar dan. Għanna u koll il-kustjoni marbuta mal-ħin il-mekkanizmu illi għanna ma jippermettix illi naqsu timeline tagħna. Jista' jkun hemm żewġ approċċi. L-ewwel net irridu nisħu biex l-istati membri jippruvaw jimplementaw il-miżuri mill-aktar fis possibbli. Xi stati membri jistgħu jgħidu li m'għandhomx il-fondi biex dan jagħmluh, imma dawn huma l-ħaddiema tagħhom huma qegħdin jippruvaw jgħinu lil ħaddiema tagħhom. L-Unjoni Ewropea qed tipprova tgħinhom biex jagħmlu dan Il-possibilità l-oħra li ġi suġġerita minn xi kollega jew tnejn. Jiena naf li tkellimna dwarha qabel forsi minnkom għandkom xi femmijiet oħra, jiġifieri li GF ikollu il-linja budgetarja tiegħu, jiġifieri imbagħad aħna nkunu nistgħu inħaffu il-proċess mod sinifikanti. Dawn kienu ħut mill-kwistjonijiet ewlenin illi rajna li feġġu fid-diskussjoni sissa Issa nħalli fidejn il-President u nara x'għandhom xi jgħidu l-kollegi biex unbat inkun nistanu jieġeb, Grazzi. Signora Bauer. Grazzi. President, jiena nixtieq nibda. <clears throat> Mistoqsija li ma ħadd ma rispondija fuq l-ittra tijak l kunsill. Il-risposta verament kienet eh, tal-aġeb, għax il-kunsill għal illi illi ninsistu fuq diskussjoni attuali un ninkludu il-krizi se jiperikola diskussjoni futura fuq il font ta' globalizzazzjoni. Jiena ma nistax nifem xi tfisser din il risposta Forsi tafu tispiegawa din il risposta u xie tfisser għal futur tagħna fuq din il-kwestjoni. Tini punt li nixtieq najt. Jena ma minix ma nafx. Jekk. Il-kwestjoni li ninkludu anki il-kwestjoni agrikola hija bla sens li niddiskutu għax jiddir li miex deċiżjoni tajba illi nkopru anki il-bidja, il-politika tal-bidja bil fonta globalizzazzjoni. Għaliex, fl-opinjoni tijaj, fil-politika agrikola għanna ħafna strumenti u forsi eh, tkun ħaġa ħjar kien zidu strumenti oħra eh, fil polisi tal-bidja u mux nieħdu eh, strumenti mill font ta' globalizzazzjoni. Umbat il kustjoni l-oħra hija tal-għajnuna tal-assistenza fuqta jidirli jien illi il-proċedura tas-soltu ġifir li tiħu sentej u għazmin twil wis eh, biex tirrispondi għal situazzjoni ta' kriżi. Kemm fil-globalizzazzjoni kif ukoll fil kriżi Jidir li għal daqstant illi għanna nsibu soluzzjoni għal din il-problema u naqbel perfettament ma' rapporter illi hija hija problematika kif se nitrattaw il eh, il il-bidja f'din il-font, f'dan il-font. Isur Derdan, President, Xi kumment biex nirriflettu fuq kwestjonijiet li ġa tkellimna, però din hija opportunità biex nirrepetu ċerti ħsibijiet. Hija ħasra illi ma jirnexxilniex aħna niddistribwixxu l-kompetenzi. Għax nafu illi minkejja l-isforzi li xaru għat memx ċarezza U dana imħabba f'dan ma nistawx nafacċaw il-fond. Għaxi uh, l-iktar ħaġa importanti għal li hawnhekk nitkellmu fuq il-kontenut. <coughs> Għax mhuwiex ovvju. Law ned il-kwistjoni tal-agrikoltura. Jiena nħoss li huwa żball li konna font fuq żewġ livelli Hawnhekk inkunu għet nirriskjaw illi nillimitaw il-finanzjamenti disponibli għal ħaddima kolla. Għalix il-finanzjamenti li għandhom ikunu li suppostum limitati <coughs> għandhom livell massimu. U dawnu ma differenti minn dawk il-finanzjamenti li fil li moddi kien ikunu għal beneficju tal-ħaddima. Hemm li kunu iktar ċari u noqogħdu attenti, nkunu kauti fuq dak li għandu xieqsam ma linji ta' budget. Jena norbot ma dak li diġa għat fil-kontest tal-budget, aħna rridu nżidu element ta' ċarezza un nħaffu l-element eżekutiv ta' risposta għal tal-bit din hija waħda minn djufijiet tal-font u dawn huma din hija kritika li rridu għal il font illi rridu nieħdu f'konsiderazzjoni, forsi dawn huma uh, kummenti li eh, eh, ġew espressi b'mod eżaġerat, però uh, bla dubju li wieħed mill-punti dajfa. U hemm il-fatt li l-font mhux qed jiġi użat <clears throat> Eh, sabarra, kollu. U għamnek eh, irridu namlu riforma tal-fontu ta' regolamenti għaw u billi insolvu dawn il-punti ta' bjufija nkunu nistaw eh, nifinanzjaw dan l-istrument. Nużaw dan l-istrument. Jiena konvent, ħafna drabi jiena pajt sorpris mill konklużjonijiet tal-esperti li ġew hawnhekk u kelmuna. Però mbagħad fl-aħħar mill-aħħar wara dawn id-diskussjonijiet fuq l-uż, l-utilità, eh, il-kondizjonijiet tal-utilità tal tal-font ġiet imsaħħa biex nejnu il vitmi tal ristrutturazzjoni ekonomika. Sfortunatament, però, għatem ċerti stati membri li qed jibqgħu lura u qed jibżaw u dawn l-argumenti kollha għandhom jiġu trattati biex insaħħu l-font u nużaw dejjem iktar fit-tul. Thomas Mann. Grazzi, President. Jena nishtiq nħedġiġa l eh, sinjura Harkin. Fil-laqata koordinazzjoni aħna ħadna spiss l-istess pożizzjoni mhuwiex possibbli illi Agri jisfrutta din il-possibilità li jħusem f'dan il-font li huwa zaħir u mhux biżejjed, anki jekk eh, ċittadini eh, fejn jiena niġelet eh, u għabbażat fuq il-bidja, ħatmu qed jipprova jieħu finanzi minn strumenti finanzjari oħrajn. Il-fondi tal-agrikoltura diġa huma garantiti. Għal stant dan l-istrument jista' jkun strument separat fil-eżerċizzju finanzjarju l-ġdid. Il-President Barroso bil-proposta tal-Fond ta' Globalizzazzjoni kellu ħafna dubbi minnaħa tal-Istati membri u anki xieħut minna eh, għalu le, Eva, fond ta' globalazzjoni hija tajba, ma xinu il-riżultat ħari? Dawn mumiex finanzjati illi daw huma fondi li ġejjin mill-fond soċjali, ma fil-fatt mhux hekk ġara aħna għenna lill-kumpaniji u l-intraprizi illi għaddejjin minn eh, ristrutturazzjoni u aħna għadnilu minn mux naħallhom waħedhom. U dana f'dan f'din l-epoka ta' globalizzazzjoni Eh, niftakar li signora Madera u signora Matera, illi fi Strasburg dejjem għalet mod ċaru trasparenti x'kienu li ma kienu l pajizi illi benefikaw. Eh, Jidir li li dinja komunikazzjoni tajba l net ridu nevalwaw rispett tal-kriteri. Mbagħad wara nippruvaw nilħqu dawk in-nies li għandhom bżonn ta' sinjal ta' solidarjetà minn naħa tagħna. Mbagħad Marjan, x'inhija s-sitwazzjoni fl-istati membri? L-istati membri verament huma kollha favur tal-implementazzjoni ta' dan il-fond jew hemm xi riservi fuq il-formulazzjoni <clears throat> tiegħu. Mux kullħat għandu l-istess opinjoni tal-Konsil, għal dastan tkun ħaġa interessanti, nkunu nafu e fejn huma li huma l-istati membri li qed iżommu lura u għaliex u jekkux possibli niprovaw nikonvinċu, għax il-persuni għandhom jieġu mejjuna iktar mill-li bistqarrijata solidarieta. Aħna ma nistawx nabbandonaw, u dana u sinjal, dana jkun kiku sinjal tajjeb biex eh, natu messaċ tajjeb ma nistawx nkunu kontra, pero rridu <laughs> nimxu fuq kriteri xirqa. Grazie. Qabel ma nagħti l-mikrofonu l-kelima li missan kiena nixtieq ngħid xi ħaġa għad-diskussjoni. Il-rapport Harkin. fil-kontest tal-perspettivi finanzjarju, hija u rapport eccellenti li qed eh, imis ħafna aspetti differenti u qed juża eh, pressjoni ewlenija li għanna l-Komitat tagħna biex jgħabat messaġġ importanti li l-Unjoni Ewropea għandha tirrispondi għall-impatt soċjali tal-evoluzzjoni tad-dinja. Issa dana kiridu nsemmuh globalizzazzjoni jew kriżi kif tridu. Imma l isfida hija li naffaċċaw il-konsegwenzi li huma qegħdin eh, eh, jafsu fuq l-ispallej tal-iktar nisdajfa. U din il-kwistjoni tal-Kumitat Agri, eh, din il-perspettiva mux għet izomna mill nitrattaw aspetti oħrajn u għet eh, eh, <clears throat> importanza kbira fuq ċerti skambi ġew effermati u appoġati minn stati membri ġew approvati minn ma' ġew ikkonsidrati anki l-konsegwenzi soċjali u ambientali ta' ċerti ftejmiet. <clears throat> Jiena naħseb illi u importanti li ma ma naċċettawx a priori il-ftejm imma illi najdu xini għal pozizjoni tal-parlament illi fil-futur aħna mux ta' naċċettaw illi jiġu firmati eh, eh, ftejmet ta' skambju eh, liberu jekk l-artiklu 10 ta' trattat u dejjem nerġa' ripeti, id-dimensjoni soċjali jekk dan l-artikolu disa mhux qed jiġi konsidrat u meqjus b'mod Jekk l-artikolu disa ċiklu l-artikolu disa eh, kien ġimejus eh, l-ftejn l merkosur ma kienx jiġi firmat. Il-pozizjoni tal-Kumitat Agri miex aċċettabli meta nħarsu lejn il-rata ta' faqar u ta' nuqqas ta' xoljiet ta' impigi fl-Istati membri, l-Kummissjoni Ewropea. Peress li ċerti Stati membri ma jixtiequx jitilfu fil-finanzjamenti għal bidja dawn l-istati membri jishtiqu jihdu flus mill-Fond Soċjali Ewropew jew mill-Fond tal-Globalizzazzjoni. U din hija dan huwa aspett tal-problema li hija importanti u dan minkejja ċerti kuntatti li kellna mal-President tal-Kumitat tal-Agrikoltura eh, E, emżon li nsibu ftejim l koordinaturi e, Dina hija e, teddida tal-konferenza tal-presidenti li mbagħad wara kollox jistgħu jiddeċidu kollox. U mbagħad l-aħħar dimensjoni orizzontali li wieħed tamini jiddiskuti fir-rapport Harken jirrigwarda anki il-kritika illi saret l font li intkom semmejtu u għaveru illi assolutament mhuwiex sostenibli fil kunsil ma eh, kienx possibli li wieħed isib e, soluzzjoni għal biex eh, ikun e, hemm soluzzjoni għal krizi anki d-Danimarka e, benefikat minn dan l-istrument. Aħna nafu illi id-dimensjoni soċjali marbuta mal-globalizzazzjoni u mal krizi għanda impatt kbir ħafna. Uh, kuljum fuq ħafna eh, ħaddima, ħafna impiegati f'kull stat membru. Għal stant hemm kwistjoni eh, ewlenija eh, li rridu nirsolvu għanna bżon ta' font u dan il-font għandu jkun font li jaħdem sew. Sissa dan il-font bux qed jaħdem kif għandu u għal daqstant rridu nizguraw li jkun hemm linja tal-budget preċiża biex nħaffu l-proċess. <clears throat> mhux biżejjed li wieħed inaqqas il-budget tal-Parlament, dana mhux bekk mhux qed nimxu l-qudiem. Fuq il-kwistjoni tal-persuni indipendenti eh, professjonisti hija proposta tajba, però din għandha tkun flimkien ma' riflessjoni eh, fuq il-kwistjoni tal- eh, level minimu, għax hekk wieħed isib li hemm 500 persuna indipendenti f'reġun illi hija milquta bl-evoluzzjoni eh, ta' ta', ta, ta ċerti setturi industriali, allora e, wieħed irid eh, ħares e, daqsxejn waħda lejn il-numru il-numru minimu ta' dawn il-impjegati. Umbat hemm kumment ieħor a parti l-kwistjoni tal-persuni indipendenti, e bżon e, e, ikun possibli li ninkludu fost il-persuni li jibbenefikaw mill-fond anki dawk il-persuni li jihdu l-intraprizi tagħhom bħala kooperativa. U dana u appunti li nistaw ninkludu fil-leġizlazzjoni biex nkunu nistaw natu possibilità li l-impiegati illi jużaw anki din il-possibilità, però sa kemm il-kondizjonijiet ta' finanzjament jitjiebu għax mm, wieħed ma jistax jirċevi l-assistenza sentej wara. Eh, eh. L-aħħar punt illi trattajt anki drabi oħra f'dan il-kumitat hija il-kontradizzjoni bejn din il-politika u l-politika ta' kompetizzjoni. Kif din il-policy tista tiġi użata kontra l-istrateġiji ta' de delokalizzazzjoni ta' ċerti eh, kumpaniji multilazzjonali, illi hija strateġija li aħna ma nixtiequx inħeġġu. Dawn pratikament huma eh, itħassib tiegħi fuq leġiżlazzjoni. Skużawni tal-li tkellem fit-tul, li s sanaddu għastur Shredder. Istur eh, eh, Benin. <coughs> Yes, I just want to um, uh, raise uh, another reason why I don't... Stat, an ajan puntiħor għal-fejman għazbix illi dan il uh, fontu u għadat dak li t-bivawni l nilqu seb dan jispiega għalfej Kumitat tal-Agrikoltura jaħseb li dal-font jista' jkun xaġa perikoluża l-agrikoltura. Jiena qed nitkellem bħala bidwi fil-fatt u nifhem kif jaħdmu negozji fis-settur tal-bidja u kif jistgħu wkoll ifallu. U ma jfallux mill malada għabbażi ta' ftejm eh, kummerċjali. Ija ħaġa fejn naraw tnaqqi l-kontinwu li wasra għal-falliment. Mal-balance sheets huma importanti għal-bdiewa mal-banek u mhux kemm daħħal sena wara l-oħra, ħafna drabi issib illi id-duma xar snin sabiex eh, bitwi ifalli u bla dubju eh, mux kwestjoni ta' kwalifikaw xal-fonti jew le għandek figura eh, fejn ħajgawdu minn ammont ta' flus li sew gawdu minnhom imma ma xaċċessa li għalihom. Għaliex għandna dal-proċess tant komplikat. Imbagħad għandek il-problema tal-firxa tal-xogħol fil- fil-art agrikola li hija mifruxa ħafna u mhux ikkonċentrata u mhux biss huwa impossibbli li tistabilixxi kemm intilfu postijiet ta' xogħol minħabba globalizzazzjoni imma wkoll naħseb illi tant il-firxa hija kbira illi diffiċli timplementa program fuq il-bidi għal stant naħseb li għanna nikonċentraw fuq l-użu tal-programmi għazlu plurali iktar effiċenti u mux eh, nifuka fuq dal-fond. Vielen Dank. Die nächste ist Frau Cornelsen. Grazie ħafna. Signora Cornelsen, grazie Signora President. Mux sentawa l wiz il-font għaliex tkellimna fuq b'mod estensiv u naħseb ħareċċar illi fiħdan dan il-komitat u probabbilment il-parlament mod ġenerali hemm maġġoranza kontra li ma ninkludux l-agrikoltura hawnhekk. Kontra l-inklużjoni anzi tal-agrikoltura u naħseb illi dan iżit l-oppożizzjoni fil-Konsil ġan hemm rezistenza għawalja unka kontru tal-fond u li ninkludu l-agrikoltura dal-mod probabbilment idajjef biss l-affarijiet fuq. IGF mtejjeb u l-format li se nużaw għanna favor l-inkluduħ fl-ISF sabiex ikonna mekanizmu ta' Eh, reazzjoni immedjata u sabiex u aktar il-font ma li jemen f'koll jekk ma jkunix maġġoranza favor dan appoġġabu kol home budget line pala alternativa. Aħna l-ħodor nemnu li mandux ikun hemm fond barra li MFF u jekk fondi oħra ma jkunux użati kemm suppost għandek issolvi l-problema ta' nuqqas ta' użu mhux tagħti il flus eh, tuża l għal fajt oħrajn. U ma jkunx hemm diverżjoni ta' budget jagħmel il- font aktar effettiv. Il-planet ma jkunx għalfejn u għat jiddeċid fuq kull kas individualment, għalli xalkemm nafu l-kazit kollha huma interessanti, ikun aħjar, kun tant aħjar għal-ħaddi ma jekk il-Kommissjoni kun tista' tiddeċiedi u bekk naraw kif jista' jsir dan. U aħna naraw li jsir dan ukoll bħala l-aħħar kumment jina imħazba fuq il-pozizjoni tal-Istati membri u nittama li jekk l-IGF namluħ, jekk n-nexin namluħ effettiv kemm jista' jkun, rapport effettiv u feħdan il-grupp ta' negozjatori tal-MFF nsibu ftejmu kol Nittamaw li anka tibdil fil-gvernijiet fl-Stati Membri wkoll idawru rotta. Grazzi ħafna. Signora Zuber, grazzi ħafna. Ta' bdejna da' dibattitu fuq il-fond ta' aġġustament tal globalizzazzjoni, dem ħassajna li kun aħjar illi tkun iktar soluzzjoni tajba fuq medda twila ta' żmien jekk nevitaw miżuri bħal dawn. Għalmenu naħseb dal-fond għalhekk qiegħed mhux hekk. Kif naraw aħna għandna bżonn miżuri differenti, pal pereżempju stati membri għandhom jiżguraw kontroll sovran aħjar fuq l-attivitajiet ta' kumpaniji multinazzjonali u għandu jkun hemm ħarsin aħjar għal ħaddiema f'termini ta' xogħol, da tib ta' affarijiet nisqgħu naraw. Imma l fond ta' aġġustament ta' globalizzazzjoni jibqa' importanti f'perjodu ta' kriżi ekonomika serja. Għal daqstant, aħna nħossu il-fond għandu ikollu kapacità aħjar għandu jkun hemm aċċess aħjar, speċjalment għal pajjiżi li jinsabu f'sitwazzjoni ħażina bħalissa dawk il-pajjiżi li għandhom bżonn assistenza finanzjarja immedjata. Dan il-fond huwa limitat għal 35% għal kull stat membru. U naħseb tista' tkun problema kbira dak l-istati membri li għandhom bżonn aċċess għal fondi malajr kemm jista' jkun. Naħseb li r-rata ta' kofinanzjament għall-Istati membri m'għandix kun ta' 35% m'għandha titnaqqas aktar. Fuq il-bdew għandhom kunu inklużi jew le f'dan il-fond aħna nħossu għall-erboħra illi. Kif ġant għal diġa, aħna nħossu illi Jekk ma konniex għed niffirmaw bla doċ temiet għal commercial jessin, ma konniex niswiċċaw eh, ma nkunux nafu xumma l-konsegwenzi għal bdiwa. Għal darba għed nippruvaw nintroduċu miżuri fejn nippruvaw nirrimedjaw għal sitwazzjoni ħażina li kkawżajna aħna. Minflok nindirizzaw eh, xi kkawża l-problema. Aħna nħossu il bdiwa m'għandhomx ikunu inklużi f'dan il-font U dan preċiżament għaliex diġa għandek sorsi oħra ta' finanzjament għal bdiva Grazzi l-aħħar. Kellim. Aħar kellima is-Sinjura Blinkeviċute. Grazzi, President. Aħna qegħdin nitkellmu dwar il-kwistjoni jekk għannix ninkludu l-bdiewa fl-IGF. Jiena naħseb illi responsabilta għanda tkun tal-Kummissjoni Ewropea. Għaliex hija għażlet l-iktar triq faċli u inkludiet il bdiwa fiħdan l-IGF. Kienet tafx reazzjoni ser tikseb minn għand l-Istati Membri, minn il-Parlament Ewropew iżda il-Kummissjoni għażlet l-aktar mod faċli. U irridet tikkalma l-bdiewa u tgħidilhom iva ser ninkludukom fl-IGF taħt 3 biljun u 83% tal-IGF sejjer immurant il-bdiewa. Iżda għandna sitwazzjoni fejn il-bdiewa il il bdiewa issa inqabdu f'nassa għaliex li GF kellu għan differenti għall-inqas sissa. Jena immaġina illi l bdiwa għandhom dritt għall appoġġ mill-GF imma taħt l-istess kundizzjonijiet bħal ħaddiema l-oħra, m'għandhomx kundizzjonijiet speċjali. It-tieni kumment, qegħdin naraw ir-reazzjonijiet mingħand l-istati membri jiena smajt id-diskussjonijiet fih dan il-Parlament Ewropew, tkellimt ma' rappreżentanti tal-istati membri u ħafna persuni qegħdin jaraw qegħdin jgħidu jekk għandniex bżonn li ġief, jekk neħtiġux li ġief. U hemmhekk il-Parlament Ewropew irid jaħdem mal istati membri għaliex għandna opinjonijiet differenti mingħand l-istati membri. Forsi irdu nespandu l-fond soċjali Ewropew u jkollna font wieħed biss illi jappoġġa lill-istati lill persuni jina nappoġġa lill kollega Thomas Mann illi qal illi għandna ammont limitat ta' finanzi iwa l-ammont huwa limitat imma ġi miġbur mill-ħaddima koll mill-persuni kollha tal-Unjoni Ewropea għabbażi ta' solidarjetà u l gf dejjem kien ikkonsidrat bħala espressjoni ta' solidarjetà fl-Unjoni Ewropea u forsi xi stati membri qatt mu ser jeħtieġu appoġġ mill-IGF u nittama li jekk jiġri iżda hemm xi stati membri illi jeħtieġuh l-appoġġ. Pereżempju il-Litwanja użat b'suċċess l-appoġġ mill-IGF u jiena favur li aħna fil-ġejjin inżommuh dan il-fond. So, damit haben wir die Liste jetzt abgeschlossen und... Tajab wis, daw kienu l-kellima kolla fuq il-lista tijaj naddi l-kelma l-Kummissjoni. Jissu l-Lebron. Grazzi. Grazzi, Signora President. Jena ser niprofa inwieġeb uħut mill-kwistjonijiet, uħut mill-mistoqsijiet illi ġew mistoqsija. Nixten nibda billi nirringrazzja li rapporter għal-ħidma tagħha. Jena naħseb illi l-approċ tagħha fejn qed jindirizza l-bidja u setturi oħra mhux biss jikkonsidra il-bidja u setturi oħra li jista' jkun għaddejjem minn kriżi fl-Ewropa. E, dan qed tagħmlu fl-istess waqt naħseb li huwa approċċ tajjeb il-kollegi fil-takom fil kumitat tal-Kummerċ Internazzjonali, il kumitat Inta, qegħdin jagħmlu l-istess ħaġa. Issa, dwar iż-żewġ il-perjodu ta' sentejn, il-perjodu għal-azzjoni, jien nixtieq ngħid illi l-fond għandu lan illi jieħu azzjoni għal dawk il-ħaddiema illi għandhom l-ikbar problemi biex isibu post tax-xogħol. U dan ifisser li hemm bżonn ta' sforzi konsiderevoli fit-taħriġ, fit-trawim ta' qabiltajiet u dan jista' jwassal biex jkun hemm il-flejjes li jitħallsu f'perjodu ta' sentejn. Issa dwar linja budgetarja speċifika dwar dan bħalissa anke jekk dan ma jinsabx fil-budget. Aħna qegħdin nużaw percentaġġ partikolari ta' flejjes disponibbli. M'hemmx flejjes disponibbli bħalissa u għal daqstant aħna nieħdu azzjoni biss jekk ikun hemm ħtiġijiet illi jgħidunna dwarhom l-istati membri. L-aħjar approċ ikun ta' 0% ta' użu tal-fond ta' globalizzazzjoni għan ma nużaw aħjar. <coughs> Dan ifisser illi l-istati membri kellhom dak illi kellhom bżonn, irċevew dak li kellhom bżonn biex ikunu jistgħu jappoġġaw l-negozji tagħhom. Issa għanna din il-linja budgetarja u għalek hemm riskju illi jgħidulna illi mhux qed nużawh. Mhux qed nużawha din il-linja budgetarja u jkollhom raġun u għalek irdu nżommu f'moħħna din l-idea illi dan huwa strument illi ser jiġi użat biss f'sitwazzjoni ta' emerġenza li nittamaw li jkunu sitwazzjonijiet rari immens u li ma jkollniex budget huwa l-aħjar mod ta' kif għanna naġixxu dwar il-limiti għal ħaddima li jaħdmu rasom jiena naħseb li l-fatt li aħna estendejna l-kategoriji ta' ħaddiema eleġibli biex ninkludu l ħaddiema li jaħdmu rasom il-sidin jew il-managers ta' negozji żgħar dan jiffaċilita il-kapaċità li aħna nilħqu il-limitu ta' 500 500 illi jkunu inataw is-sensja. Din hija xi ħaġa li tista' ssir issa jekk ħaddiema jingħataw is-sensja aħna nistgħu ngħinuhom nistgħu ngħinuhom permezz tal-investiment. Din hija possibilità hemmhekk u forsi nistgħu nindirizzawha biex nispeċifikaw x'tip ta' investiment qegħdin nitkellmu dwaru. Buyout hija eligibbli Dan jista' jkun approċ li forsi nistaw nindirizzaw dwar il-bidja. Għal darboħra irdu naraw illi dan il-font huwa strument addizzjonali apparti l-istrumenti nazzjonali ta' fondi u strumenti Ewropej oħra bħal Fond Soċjali Ewropew jew inkella il-politika tal-agrikoltura komuni. Fi rigward tal anzi skużawni CIP, ġifiri dan jista jajna. Il, dan il-programm jista jajna biex il-bdiewa jibqaw fis-settur tal-bidja hemm kwistjoni marbuta mal-eleġibilità u d-deċiżjoni ser toħodha il-Kummissjoni. Ser tara jekk settur wix eleġibli x'inhu l-perjodu ta' referenza biex bekk ma jkunniex għalfejn nistennew 10 snin. biex eh, il-ħaddiema il-bdiewa jkunu jistaw jużaw ikollhom aċċess għal banek per eżempju fir-rigward ta' kwistjonijiet oħra kellna mistoqsijiet dwar il-kumpaniji multinazzjonali palissa għanna ftit talim qabel ma nwieġbu għal Green Paper dwar ir-ristrutturar u il-bidliet li jista' jkun hemm dwar din il-karta ta' konsultazzjoni hemm xi messaġġi li tixtieq tivverifikhom il-Kummissjoni biex tara x'jaħsbu l-persuni parlament, msiħba soċjali, fost l-oħrajn, dwar kif aħna nistaw nindirizzaw ir-ristrutturar. Xidmerijiet għandhom il-kumpaniji, servizzi, xajnuna jistaw jinataw fuq livell nazzjonali. Għal daqstant, dan huwa parti mid-dibattitu għal darboħra. Fl-ħarnet, serja ta' stati membri illi il-ġimgħa l-oħra ħabru illi huma kienu kontra il-tkomplija tal-Fond Ewropew ta' Aġġustament għal-Globalizzazzjoni għaliex huma jaħsbu li dan għandu x'jaqsam mal-prinċipju ta' sussidjarjetà u dawn huma problemi li għandhom jiġu indirizzati fuq l-aktar livell xieraq, ġifieri dak nazzjonali u għalek jena naħseb il- għalek huma konkludew li l-fond mhuwiex meħtieġ. Il-Kummissjoni taqbel ma' din l-analiżi ma l-istati membri li huma kontra l-fond imma aħna ma nisiltux l-istess konklużjoni. Aħna naħsbu illi l-ewwel azzjoni għandha tittieħed fuq livell nazzjonali imma jekk qed nitkellmu dwar operazzjoni ta' ristrutturar ewlenija kbira fejn is-solidarjetà Ewropea tista' tintwera fir rigward tal-kuntest ta' globalizzazzjoni għaliex jibbenefikaw eh, ħafna persuni u ftit ser jisofru l-effett negattiv. Jekk l-istati membri jitolbu hija xi ħaġa normali illi aħna nkunu nistgħu natuhom għajnuna addizzjonali. U għalhekk bħala l-aħjar eżempju Dan għalhekk dan huwa l-aħjar eżempju ta' kif nistgħu inħarsu, ta' kif nistgħu nuru il-solidarjetà, is-sussidjarjetà. Grazzi tassew. Biex nikkonkludi issa il-rapporter is-Sinjura Harkin biex tala' id-dibattitu. Grazzi. Grazzi President, grazzi l kollegi kollha tal-kontributi interessanti tagħhom u ħsibijiet interessanti. U l-Komissjoni u koll. Nishtiq nwieġeb għal kommenti ta' Sinjura Bauer u deroga tal-krizi fiħdan il-Kunsil. Il-Komissjoni għaltenna illi xi numru ta' stati membri iblokkaw dan u raġonevoli illi nassumu illi dawn l-istati membri ħafna minnhom mhux sejrin jappoġġaw il-fond ta', globalizzazzjoni wara l-2014 U din hija l-aħħar ħaġa li ser nitratta forsi kif nistgħu nikkonvinċuhom illi għandhom jagħmlu dan. Il-presidenza Daniża kienet ċara ħafna fid-dibattitu fih dan il-plenarja fi Strasburgu illi eh, huma kienu lesti ma kienu ser jibqgħu f'din id-direzzjoni jina naqbel ma' Sinjura Bauer, il-politika tal-agrikoltura għanda l-aspetti tagħha Urridu noqogħdu attenti x'nużaw hawnhekk. Irridu nsibu tweġiba għal ħin ukoll jekk aħna ser inkomplu b'dan il-mekkaniżmu illi għandna barra il-MFF mela allura ser ikun hemm dew min. Jekk forsi ndaħluh mal-Fond Soċjali kif qalu il-ħodor, il-Kummissjoni qajmet ħafna qajmet ħafna punti hawnhekk dan forsi jista' jaġġel il-proċess. Jiena naħseb illi nistgħu nindirizzaw xi ħaġa, jiġifieri li nistaqsu l-istati membri biex iħaffu l-implementazzjoni u nistgħu nistaqsu l-Kummissjoni biex kif tiġi evalwata inizjalment applikazzjoni u l-Kummissjoni ma tkunx qed fittex aktar informazzjoni, forsi jkun hemm possibilità ta' xi pagament minn qabel ta' ċertu persentaġġ biex l-istati membri ikunu jistgħu jibdew l-implementazzjoni tal-miżuri b'mod partikolari f'ċirkostanzi fejn l-istati membri jisibuha diffiċli jkollhom ir-riżorsi biex jagħmlu dan minn jeddhom. Kif nistgħu nfissru dan il-punt ma nafx imma hija xi ħaġa li nistgħu nindirizzawha u naraw jekk hux possibbli li titwettaq. Isur Darden, iwa naqbel, hija ħasra li aħna maċċarajniex il-kwistjonijiet ta' kompetenza imma ma kienx possibli li dan nagħmluh sissa. Aħna hawnhekk maħniex interessati f'dan iżda fl-istess waqt dan huwa dwar il-punt illi l-Kummissjoni mallokatx 2.5 eh, biljun minn 3 biljun imma qalet illi dan kien il-limitu. L-affarijiet huma sempliċi hawnhekk. Tkellem dwar il-linja speċifika budġetarja wkoll. Ukoll kif il-font jista' jiġi involut. Użat, xi stati membri ma kellhomx aċċess għalih. Forsi kien ikun hemm aktar applikazzjonijiet Imma s-situazzjoni ideali hija li konna ma jkonniex, ma jkonna lebda applikazzjoni, ma nkunux neħtiġuhom, imma nafux x'in is-sitwazzjoni u żgur mhux ħajġri hekk. Forsi l-istati membri mhux dejjem trattaw artikolu 4.2 Iġifieri il-kriterji ta' intervent li ktara stati membri żgħar li huma jistgħu japplikaw fuq livell reġjonali mingħajr il-500 sensja. Sur Thomas Mann, iwa, naqbel, dan jista' jkun orjentat fir rigward tal-bidja, imma sfortunatament l-implikazzjoni tal-budget titkellem dwar 2.5 biljun minn 3 biljun u din toħloq ħafna problemi. Tkellimt staqsejtu dwar l-istati membri li huma favur, smajna minn huma l-istati membri li qegħdin jopponu anka jekk ħafna minnhom jużaw id-deroga tal-kriżi qegħdin jużaw il-fond u użaw din id-deroga f'Diċembru li għadda ma xorta waħda ivvutaw kontrija xi stati membri għandhom eh, kwistjonijiet f'rigward tal-prinċipju ta' sussidjarjetà. Sinjora Berest kelme dwar il- il-fejjemiet ta' kummerċ hawnhekk u kulħadd jaqbel magħha eh, fir-rigward tal-baja hawnhekk jiena smajt il-Kummissjoni tgħid illi dinja xi ħaġa illi tista' tiġi konsidrata u forsi nistgħu nindirizzawha. Ser nispiċċa f'żewġ minuti. Tkellmet dwar ukoll il-problemi għal politika ta' kompetizzjoni. Ma nafx huma l-kwistjonijiet hawnhekk, imma żgur irdu nindirizzaw dan il-punt kelmet dwar il-politika ta' rilokazzjoni u referit għaliha il-Kummissjoni. Sur Benjen jiena nifhem l-argument tiegħek, Jina naħseb illi għaliex il-Kummissjoni trattat dan skont l-atti delegati forsi tista' tindirizz uħud mill-kussjonijiet li jinti semmejt. Sinjura Cornelisin inti qed illi eh, aħna naħsbu illi resistenza fil-Kunsill ser tkun qar ma nafx jista' jkun il-każ dan. U jena smaj dak l-intijiet biex nikluduħ fl-ISF. Sinjura Zuber naqber miegħek dwar il-kofinanzjament imma għal darba ħra jekk dan ikun skont li jessef jew ikollu linja tal-budget tiegħu il-kwistjoni li qed nitkellmu dwar issa ma kienx xi Sinjura Blinka Fiġuti għandek raġun il kummissjoni għaslet l-aħjar triq biex tkun tista' tagħmel dawn niftehimiet ta' kummerċ tagħha. U ippruvat tat is-sitwazzjoni ħatmu mu kuntent fil-Parlament u nafu li dan huwa dossier tassew diffiċli. Fl-aħħar net l-aħħar punt tiegħi aħna neħtiġuh li ġief tkellmu ħafna persuni dwar dan il-punt u għafidejn dan il-komitat illi jizgura fl-emendi tijaw u fil-proposti li huwa jressa illi aħna dan nistaw nuruħ bil-provi. L-axar kummentijaj dwar li niprovaw nikonvinċu xi stati membri illi aħna neħtiġuħ hija ideja tajba illi aħna naraw xinu ma l-azzjonijiet eleġibli u nippruvaw nillimitawhom xi ftit għaliex wara li tkellimt ma' ħaddiema illi użaw li GF ġewwa pajjiżi u ma nafx jekk dan u x'qed jiġri madwar l-Unjoni Ewropea imma wis nissuspetta li huwa l-istess ħaġa f'xi stati membri huma jħossu illi ħafna mill-interventi xorta setaw eh, ġraw mill-gvernijiet nazzjonali u ma jridu jaraw ċertu valur miżjud fl-IGF. Forsi nistgħu nillimitaw ftit l-affarijiet biex ta' bilħaq ikun hemm valur miżjud illi jkun vizibli fl-azzjoni illi tittieħed u nallinejawh l anijiet tal-Ewropa 2020 ma' anijiet nazzjonali imma nallinejawh ma' strumenti u linji ta' politika tal-Unjoni Ewropea l-oħra. Forsi bekk nistgħu nikkonvinċu li l-Istati membri illi l-GF iżid il-valur u bħala strument ta' politika ta' min inkomplu nużaw. Grazzi tassew, sew, sen nispiċawnek. Grazzi tassew. Grazzi li rapporter. Issa, fidejkom illi tipprovaw issibu soluzzjoni għal problema. Jekk intom issibu soluzzjoni, aħna nkunu nistgħu naddu din is-soluzzjoni. Huwa fidejkom illi taraw x'tip ta' skeda ser ikolna. Ma nistax nejdu għalikom dan u zgur dan ser jiġi diskuss fil-jiem li ġejjin, un bat il-sekretarjat jaddinna l-informazzjoni. Għalek wasanna fit-mim, is-sessjoni tal-lum nishtiq nirringrazzja lil kulħadd għal kummenti tagħkom u narġa' narakom għadda fil-għodu kmieni, grazzi.